Pan Przewodniczący! Please take your seat. Jakie ġabkom ħodu paska? Welcome to our plenary session. Il-għakom ma' sessjoni plenarja. Saru 33 minuti. Dal-arroċ li għawarajja muwiex e eżatt u jekk ġabkom nibdew minnu fiħ.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 Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 21 października 2010. Il-minuti mill-laqa tal-laqa tal-21 ottubru huma disponibbli għaw xi kummenti għal dawn il-minuti ma jidherx li dan huwa l-każ għal daqstant il-minuti jistgħu jiġu adottati. Għandi xi aħbarijiet ngħaddilkom, sinjuri. Hemm problema bl-interpretazzjoni? Now it's okay. I was asking about, uh, about the minutes. Kont qed nistaqsikom fuq il-minuti tal-21 ta' Ottubru. Għaw xi kummenti? Mawx kummenti. Minuti għallekum adottati. Għandi numru ta' ħbarijiet xin xnaddilkom qabel nibdew il-qatana. Fis-6 ta' Novembru Oleg Kashin ġej imsawat u dan l-attak għanna nikkundannawh. napprezzaw reazzjoni fuqta tal-autoritajiet russi u l-intervent tal-President Medvedev sabiex dawk eh, ħatja eh, jinqabdu fil-21 ta' ottubru għal ewel darba f'sentejn kien hemm protesta mill-oppożizzjoni fil-pjazza prinċipali ta' Mosca u naħsbu li dan huwa sinjal pożittiv u li l-appelli li konnet namlu għal aktar demokrazija fil-ħajja pubblika russa qed iħallu l-frott. Tiret aħbar għaxar timilu f'Bagdad kien hemm attakk fuq il-Kristjani li kienu inġabru fil-Knisja tagħhom, kien hemm imwiet u anka persuni midruba Għal darboħra nappella sabiex kulħadd jirrispetta l-libertà għal pratika ta' reliġjon ukoll sabiex ma nirrikorrux għal violenza. Raba ħbar fl-10 ta' Diċembru se jkun hemm ċerimonja sabiex jingħata l-Premju Nobel fi Stokkolma. L-awtoritajiet Ċiniżi qed jippruvaw joħol u pressjoni fil-Stati membri sabiex ma jipparteċipawx fiċ ċerimonja Il-Parlament jixtieq jara drittijiet tal bnidem jiġu rispettati mad-dinja kollha, inkluż fiċ-Ċina. Waqt din iċ-ċerimonja, il-kap ta' delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fin-Norveġa ħajkun qed jirrappreżenta lill-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha Point of order issa. Nessor Berlinger jogħġbu. Point of order. Nik jogħġbok. Nei giorni scorsi calam... fil li ġarra li għaddew kien dil disastru naturali fil veneto fl-Italja, provinċi ta' Vicenza, Padova u Verona kien hemm marar ta' eh, livell katastrofiku illi kawżaw ħsara l-500.000 persuna u mijiet eluf ta' euro f'danni. Dan eh, poġġa f'diffikultà kbira l